Wir kommen, zu den Abstimmungen und ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Mela, issa naddu malaj malajr għal eh, votazzjoni, jekk joġobkom sibu postkom. Aħna se nivvotaw skont proċedura semplifikata fuq li eh, regola 138 frapport ta' Sir Hans Peter Martins fuq il-ħruċ tal-muniti ta' l-euro. Votazzjoni miftuħa. Ma li abgestimmt? Kulħadd tivvota? vota? Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Punt li jmiss fuq l-agenda vot eh, permezz ta' proċedura semplifikata tar rapport ta' Sinjura Borsellino fuq l-istrateġija ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa, skont eh, proċedura semplifikata, il-vot fuq ir-rapport ta' Sur De Jong dwar l-approċċ tal-Unjoni Ewropea rigward id-dritt kriminali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Għal darboħra permezz ta' proċedura semplifikata nivotaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Irgojen Perez u nivvotaw fuq ir-rapport tal dwar l-istrateġija tisjeħ ta' drittijiet ta' konsumaturi vulnerabli. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Issa, nivvotaw fuq il-rapport ta' Sir Hans Peter Martin dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro. Dana mozzjoni għal regolament għanna blok wieħed ta' eh, emendi ta' kompromess dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Ġifiri memx għalfejn nivvotaw fuq it-tieni blok, issa nivvotaw fuq il-proposta kif ġiet emendata dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-rapport leġislattiv votazzjoni issa miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet maġġoranza kbira. Immiss issa rapport tas Sur Buzutil fuq it-tabella ta' valutazzjoni tas-suq intern hemm emenda waħda emenda numru wieħed fuq il-paragrafu 12 ta' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Se namlu se niċċekkjaw votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kien hemm problema teknika sinjura kjoġobkom erġgħu votaw votazzjoni miftuħa. Erġgħu votaw kjoġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Mela issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-rapport tal-Sinjura Boskurt perspettiva għall-2020 għan-nisa fit-Turkija. Nista' ngħidilkom li l-emenda disa' ġiet irtirata għaliex ma kienieċ eligibli u għalhekk nivvotaw on block fuq seba emendi. Dawk favur dan il-grupp ta' seba emendi. Favur, kontra, astensjonijiet, għadda dan il-blok. Paragrafu 8, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. L-emenda numru 7 dak favur. Aħjar niverifikaw votazzjoni elettronika l votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota fuq l-emenda 7. Votazzjoni magħluqa? L-emenda għaddiet. Paragrafu 41, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Paragrafu 45, dawk favur. Kontra. Għaddit. Paragrafu 49, Test oriġinali, votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti l-ewwel dawk favur, kontra Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 52, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 57, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Paragrafu 61, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. U għaddiet ukoll votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. u rizoluzzjoni ġiet adottata. Issa naddu għal rapport ta' Sinjura Gurmaj dwar l-emenda ta' regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew li implementaw l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej se nivvotaw fuq la bozz ta' regolament hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata, Sinjura Gurmaj, talbet li titkellem. Sur Viċi President, Kommissarju, kollegi, peress li dan ir-regolament se jkun applikabbli mill-ewwel ta' April ta' din is-sena wa responsabilità tal-Parlament li adotta regoli ta' proċedura biex jiżgura li jkun hemm organizzazzjoni xirqa ta' smigħ pubbliku li eh, hemm bżonn li jsiru wara li sijajz li jirnexxu l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini saret fid-disa ta' Eh, Mejju u wara kien hemm ħamsa oħra jiena eh, kuntenta li qed ikun hemm interess daqshekk qawwi f'din il-LCI u għalhekk nixtieq illi eh, jien għamilt priorità ta' dan ta' dan ismeħ pubbliku fir-rapport tiegħi hemm bżonn illi dan ikun strument qawwi u kredibbli illi issaħħaħ id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea hemm xi aspetti tekniċi tar-rapport tiegħi u fuq il-lista tal-votazzjoni li nixtieq niċċarhom qabel ma ngħaddu għal vot in-nifsu l-ewwel net biex aħna naslu għal kompromess raġonevoli, id-deċidejt illi eh, nivvota favur l-emenda erba ta' l-alde u nirtira eh, il-parti l-emenda ħamsa kif votajna fuq fil-komitat, issa jekk l-emenda ħamsa tkun adottata Jiena nixtieq li nivvotaw fuq il-parti tlieta tal-emenda wieħed u parti tlieta tal-emenda tlieta imma jekk l-emenda waħda tiġi adottata mingħajr il-parti tlieta jiena nirrid li nivvotaw fuq il-parti tlieta tal-punt tlieta. Grazzi għall-appoġġ tagħkom u grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Gurmaj. Iva, issa dal-waqt naraw jekk irnex nix dak li għattilna. ħalli nibdew bl-emenda 5, dinja emenda maqsuma f'sitt partijiet, ma ntalabx eh, votazzjoni nominali fuq eh, dan jiġifieri vot miftuħ fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. It-tieni parti dawk favur, kontra, Astensjonijiet għaddit. Signora Gourmay. Jiena nixtieq li konna vot elettroniku fuq dan. Iva, nistaw konna vot elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? U l-emenda intlaqat maġġoranza kbira. It-tielet parti tal-emenda 5. Sinjura Gurmaj. Jiddispjaċini għalix Ah, peress li aħna votajna fuq it-tieni partina tlabt fuq eh, votazzjoni elettronika fuq it-tielet, issa illi nivvotaw fuq it-tielet parti. Tajjeb, mela issa se jkonna vot elettroniku fuq it-tielet parti tal-emenda 5. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Mela tielet parti għaddit ukoll ir-raba parti. Dawk favur? Dawk favur tar-raba parti? Kontra? aħjar niverifikaw. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Il-ħames parti ġiet tirata. u hekk ngħaddu għas sitt parti dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. U għaddiet din l-emenda. qed jgħiduli li issa irridu nivvotaw fuq il-ħames parti tal-emenda numru wieħed tal kumitat għaliex il-PPE irtira l-emenda tiegħu ġifieri dawk illi huma favur il-ħames parti tal-emenda wieħed tal-komitat. Daw kontra? Astensjonijiet? Maddeċ. Issa irridu nivvutaw fuq l-emenda numru 4 tal-grupp ALDE dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2 maqsuma f'żewġ partijiet Dawk favur l-ewwel parti. Kontra? Astensjonijiet? għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra għaddit ukoll. U issa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa mela dik kienet adottata wkoll b'maġġoranza kbira nifirħu lis-Sinjura Gurmaj. Mela issa nittama li kulħadd ikollu ikla tajb